Is-sur President Martin Schulz talabni ninformakom il ġi format grupp politiku ġdid il-grupp libertà il-grupp Ewropew libertà u demokrazija diretta mill-20 ta' ottubru 2014. Dan il-grupp politiku huwa format minn 40 membru parlamentari Ewropew, l-applikazzjoni għat-twaqif tal-grupp